pawa bisħieħ permess ta' proġett ta' paċi ġenwin. Grazzi. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. Voilà qui euh, termine la discussion sur cette question. Merci, Commissario. Speċjalment dibattitu fuq il-proposti tal-ġajjini tal-EMU għandi xi uh, aħbar. Iva, l-estejna. Nadu l-punt li Mm. Aħna jina rċevejt lista ta' nomini li ser jiddaħlu f'din is-sessjoni parzjali jekk m'hemmx osservazzjonijiet qabel dazzjoni tal-minuti il-nominazzjonijiet ser jkunu approvati. Naddu għal pilastru soċjali tal-EMU il-nas arrija tal-Kommissjoni, Kommissarju Aldar Bohra. Madam President, Honorable Members. Honorable Membri, il-Kommissjoni mexja jagħmel Sur Barroso qiegħda taħdem biex titlesti proposti biex insaħħu il-dimensjoni soċjali tal-EMU. Qegħdin nifokaw b'mod partikolari fuq il kwistjonijiet li huma rilevanti b'mod dirett għal funzjonar effettiv ta' zona euro fil-waqt li nirrispettaw bisħiħ il- l-agenda soċjali iktar wiesa tal-Unjoni Ewropea kollha tal-27 stat membru. Meta nqisu il-reċessjoni kif ukoll il-qatt oli fl-Ewropa irridu nagħmlu minn kollox biex naħdmu fuq il-kriżi tal-qatt. Pala istituzzjonijiet Ewropej irridu naħdmu eh, fl-imkien u kull stat membru irrid jaħdem mod individwali fl flimkien bħala Unjoni fuq dawn l-isfidi komuni. Il-politika proattiva tal-Unjoni Ewropea tiffoka fuq l-irkupru, fuq il-fondamenti tal-ħolqin tax-xogħol politika monetarja eh, ma tantxa timbidel fil-politika fiskali eh, tikkonsolida l-finanzi pubbliċi u tkompli minkejja illi imxiet brata iktar eh, bil-mod minħabba l-kuntest ekonomiku preżenti. apparti minn hekk se nkomplu iktar naħdmu fuq l-attività ekonomika kif ukoll fuq il-suq tax-xogħol li huma kruċjali ħafna kontra l-ġlieda tal-qatt fiż-żgħażagħ. Għanna wkoll il-Youth Guarantee Scheme li hija net-sittiva importanti ħafna f'dan il-qasam. Issa, fuq id-dimensjoni soċjali tal-EMU, il-ħidma tagħna tikkonċentra fuq eh, insibu elementi li jintegraw aħjar fil-governanza ekonomika preżenti, per eżempju, regola illi issaħħaħ il-xogħol kif ukoll dimensjoni soċjali u anka l-scoreboard tal-ekonomija makroekonomika li nistgħu nużaw wkoll għal dan l-aspett apparti minn hekk jekk inżommu l-istruttura u l-miri ta' din il-proċedura il-reviżjonijiet dettaljati jistaw jenalizzaw il-qat u l-politika soċjali biex intejbu dawn il-politiċi illi jitaffu dawn il-problemi soċjali. Il-sistema ta' monitoraġġ imtejba tista' toħloq politika aħjar biex nindirizzaw l-sfidi eh, fil-ħin anka b'mod preventiv u biex anka integraw mod aħjar il-dimensjonijiet soċjali fil-politika ġenerali. Aparti minn hekk nistgħu naħdmu iktar fuq l-allokazzjoni effettiva tal-instrumenti finanzjari fuq livell Ewropew biex nejnu il-problemi soċjali f'dawk il-pajjiżi illi għaddej minn proċess ta' diffiċli apparti minn hekk fuq dan il-qasam irridu niżguraw illi il-fondi soċjali Ewropej jitqasmu b'mod ġust biex jindirizzaw il-faqar l-eskużjoni soċjali dan huwa element importanti ħafna. Apparti minn hekk hemm numru ta' fatturi fil-Fond Strutturali l-ġdid li jistgħu jintużaw biex jagħtu appoġġ id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea dan jista' jintlaħħaq billi nqisu aspetti marbuta mal- l-aġġustament tal-EMU meta jkun hemm l-allokar u jerġgħu jiġu programmati il-fondi li jisu l-politika soċjali tax-xogħol favur l-implementazzjoni tal-dokumentazzjoni tal-istat membru partikolari. Apparti minn hekk il-titjib tal-EMU għandu bżon suq ta' xogħol integrat, mobilità ta' xogħol aħjar fil-Unjoni Ewropea kollha. U dawn huma importanti biex il-suq uniku jaħdem mod effettiv sabiex il-ħaddiema jkollhom iktar ċans jsibu xogħol it-tnaqis fil-spejjeż tal-mobilità u ostakli simili jgħinu biex nindirizzaw il-problema tal-qat fiż-żazax illi hija kbira ħafna f'ċertu pajjiżi u anke f'reġjuni partikolari. U l-Kummissjoni għandha ħafna inizjattivi importanti fuq dan il-punt u nittama li jkun hemm l-appoġġ tagħkom kif ukoll tal-Kunsill. Fl-aħħar, Sur President u Onorevoli Membri, ħana nemnu wkoll illi rrit ikun hemm involviment tajjeb mal-imsieħba soċjali fil-debattiti fuq il-politika, anka fit-teħid ta' deċiżjonijiet, dan huwa aspett kritiku meta nqisu id-dimensjoni soċjali tal-EMU. Dan huwa importanti mhux biss biex nżidu il-politika u biex anka intejbu l-implementazzjoni tagħha għalhekk huwa importanti ħafna illi insaħħu dan id-dialogu soċjali fuq livell Ewropew anka fuq livell nazzjonali. Grazzi. Grazzi sul kummissarju Issa, il-kelima mill-gruppi, il-surman mill-PPM. E. Grazzi, signora President, eżis kollegi, aziz kummissarju. Għana smajna il-kummissarju Ren illi aħna rridu insibu il-mod barra mir reċessjoni fl-imkien, importanti li l-istati membri jaħdmu fl-imkien u jimplementaw eh, l-azzjoni li hija mitluba minnhom. Favur is-semestru Ewropew li jista' jiġi estiż, dan huwa importanti. Il-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol importanti ħafna hekk. U minn dan id-debattitu rajna illi EMU b'saħħitha hija prerequisit biex ikonna suq waħdin li jaħdem. Aparti minnek teżisti jeżisti valur estern importanti ta' l-euro. U dan joħloq ix-xogħlijiet apparti minn hekk e, li jemju tiżgura li kunem bizzejiet fondi u l-garanzija tal-fondi pubbliċi anka fuq is-sigurtà soċjali. Wieħed mill-effetti tal-kriżi hija illi l-politika soċjali u tal imu għandhom jagħmlu forma ta' triangol għandhom jimxu eat fit. Irridu intemmu din il-tpoġġija fl-imkien tal-tifdil u tat-tkabbir. Għanna bżonnom it tnejn u għanna neħilsu minn dawn il-debatti ideoloġiċi. L-istati membri kollha għandhom bżonn tnaqqis fid-dejn pubbliku, però għandhom bżonn ukoll ir-riformi illi ħafna drabit qisu bħala eh, kwistjoni ta' tħassib. Meta tqis anke dawn il-flus jintużaw fl-edukazzjoni u fl-investiment fil-futur. Naħseb li nistgħu nindirizzaw dawn is-sitwazzjoni diffiċli ħafna pajjiżi għamlu riformi u qegħdin jimxu l qoddim ma nistax nevitawhom. In-nies għandhom bżonn jindunaw illi għanna ninsew dawn li xogħlijiet prekarji għandna naqsmu il-ġittana ma minnu fqir. Irridu nagħmlu xi ħaġa fuq il qat tal-żazax u naħdmu aktar fuq il-garanzija fuq iż-żazax għaliex dawn tal-ħar din ħossu marginalizzati. Issa nistgħu ngħidu li għandna l instrumenti finanzjari illi għadduttajna eh, flimkien għandna il-Fond Soċjali Ewropew li ma jistax jonqos fl-importanza tiegħu. L-Unjoni Ewropea mhijiex biss fuq eh, Unjoni ta' kompetizzjoni anka fuq livell globali. L-Unjoni Ewropea hija fuq finanzjar sostenibbli anka spazju ta' politika soċjali proattiva fl-Istati membri biex in-nies jibqgħu fl-edukazzjoni, fix-xogħol u fit-taħriġ. U apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea tkun iktar aċċettata hekk e, kif mistħoq Sinjura Beres għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President Sur Kummissarju. Fl-14 ta' Marzu irċevejtu roadmap biex inkomplu biex intemmu l-EMU mal President Van Rompuy kien hemm erba' dimensjonijiet il-Kummissjoni ħarġet b'żewġ proposti, però qed tirrifjuta illi tissottometti il-karta illi qed nistenna waħna ġifiri fuq l-aspett soċjali jekk nħarsu lejn situazzjoni kifini il qad fl-Unjoni Ewropea huwa ir-riżultat tal-politika tagħkom tal-falliment tagħha. Sfortunatament dak li qegħdin naraw huwa anka il-falliment il ta' Presidenza tal-Kummissjoni u il-komx tindirizzaw dan l-izbilanċ, mhux biss l-izbilanċ makroekonomiku. Ma rridux naħsbu biss fuq il-dejn pubbliku u fuq id deficit għandna zbilanċi soċjali huma importanti li jridu nħalsu lejn l-Istati Uniti li reġaw eh, bnew l-ekonomija tagħhom bl-istabilizzaturi awtomatiċi. Forsi nistaw nużawhom hawnhekk ukoll fuq l-aspett soċjali, għandna toroq soċjali illi rridu nimxu u rridu inqisu din id-dimensjoni soċjali fis-soluzzjoni irrit ikonna ammont minimu ta' kumpens għal qatt, din tista' tkun miżura effiċjenti ħafna li tippermetti lilkom tindirizzaw din il dan l-iżbilanċ makroekonomiku. Wara t-tieni gwerra dinija, konna fi krizi illi hija kważi ħażina ta' kriżi tal-lum però l-istati membri nixilhom jindirizzaw eh, din is-sitwazzjoni. L-lum ġunat għandkom opportunità nixtieq li sur Barroso kieku kien hawnhekk għax jismaħħa kol. Għalhekk għandna bżonn nieħdu azzjoni u nużaw dawn il-stabilizzaturi awtomatiċi. Il-Kummissjoni taħdem fl-imkien biex toħloq sistema bħal din. Tridu taħdmu fuq ek il-blueprint kella l-idea u għalhekk idu nkomplu naħdmu fuqha nibnu fuqha il-Kummissjoni trid tipprepara il-ħidma għal mandat li jmiss permezz ta' Green Paper. Ah, Madam Akin. Grazzi ħafna, issa Sinjora Harkin. Grazzi, Sinjora President, Komissarju. Fl-aħħar hemm rikonoxximent tal-importanza kruċjali għal pilastru soċjali iżda biss bil-paroli u mhux bil-fatti sfortunatament. Fjannar għadna li il-dimensjoni soċjali kiet kruċjali għal sabiex l-Europea taħdem sew. U nistaw naħdmu biss il-qoddim jekk u nistaw nimxu biss il-qoddim jekk id-disciplina solidarieta eh, jitqisu bħala valuri li rridu jżommu 8 Il-leġittimità u solidarjetà xaktarx u ma punti li xtiqo ħafna il-nies fċipru illi per eżempju ħadulhom id depoziti tagħhom minn mit l-eluf ta' nies li m'għandhomx xogħol u anka dawk li m'għandhomx aċċess għal eh, benefiċi tas-saħħa b'xejn hemm bżonn li jkun hemm pereżempju font sabiex jgħin il min huwa qiegħed sabiex jerġa' jiġi mħarreġ u l-fondi fondi bħal dawn eżempju ġew imnaqsa ħafna madwar 40 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea għaddejn miexi forma ta' faqar u nuqqas ta' ikel. Dina realtà inkredibli u ma nistax nemmen li hemm ċerta membri tal-Kunsill illi qed jgħidu li fondi sabiex jgħinu eh, dan u jġildu dan il-faqar anzi mux ser innaqsu l-flus minnu. Nħarsu koll il-garanzija għazzaza għal darboħra emnu għastaf teji minħabba l-inklużjoni tijaw fil-fond soċjali għadu bis rakomandazzjoni u jgħid dan kollu li l-zaza li huma edha fl-Unjoni Ewropea L-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea mhumiex qed jaħdmu flimkien sabiex isolvu dawn il-problemi iva kif diġà qed il-lingwaġġ u qed jintuża u qed tajjeb irridu nagħmlu dak kollu l instaw sabiex inġieldu l-qatt. Però ir-realtà dak li qed jiġri bħalissa fl-Unjoni Ewropea hija ħafna differenti naraw li hemm distak kbir bejn dak li qed ngħidu dak li verament qed jiġri. Grazzi ħafna issa Sinjura Cornelsen għal żewġ minuti. Sir President, Komissarju, Għanna bżon iktar solidarjetà u kif intqal qabel tejn li nis jaraw li għandhom futur komuni. Jien naqbel ma dan. Kieku kienem sforzi għal iktar disciplina budgetarja dawn l-aħħar snin, kien hemm iktar minn din id-disciplina budġetarja, però ma kienx hemm biżejjed solidarjetà. Irridu nibdew mill-iktar fis possibbli. Il-Kummissjoni issa qed tirrikonoxxi illi għandna bżonn nindirizzaw kemm il-problemi ekonomiċi kif ukoll l-iżbilanċi soċjali. Mħadniex nota ta' dan fis-six pack l-scoreboard fi six pack jamel sejħa għal ħafna kondizzjonijiet soċjali, dejn, protezzjoni, il-protezzjoni. Però palissa dan kollu ifisser illi ehm, qed indirizzaw aspett wieħed u qed inkomplu nżidu l-isbilanċi soċjali. Ma nasibx li hemm proċess wieħed biss possibbli u l-sanzjoniet li huma ibsa wis eh, mhux dejjem jaħdmu sew. Irid ikun hemm metodu ta' koordinament miftuħ. Nixtieq ikun naf eżattament x'inhi tagħmel il-Kummissjoni. Dan it-tieni pilastru se jibqa' wieħed simboliku. Jew inkella il-Kummissjoni ser taħdem fuq eh, scoreboard iktar integrat sabiex niġġieldu l-izbilanċi u il-qat. Grazzi. Issa, s-sinjor eh, Bizotto. Id-data hija ċara. Dan it-trimestru konsekuttiv kien qiegħed kontrazzjoni u aħna dejjin mill-itwal reċessjoni mill-twelit tal-Unjoni Monetarja, mill-kriżi, mill-euro li għattera u l-Unjoni Ewropea qed tipprova salva li tistabbilli tagħmel pjan ta' salvataġġ li tipprova timponi eh, ħafna austerità fil-ċittadini u għalhekk hemm skejjel Eh, minar laqas fotokopier, starijiet laqas għandhom riserva ta' medicini fl-Italja perċentwal tal-popolazzjoni ġviri 7 miljon eh, bitant li għedin jiexu faqar jina familja Venetu eluf 68.000 huma foqra persuna fuq 8 tgħix f'kondizzjonijiet ta' faqar. Qed nitkellem dwar kondizjoniet gravi konkreti li ħafna drabi jistarfu f'traġedji ħafna eh, eh, mis-sirijiet ta' familja li għedin jaqtlu ruħom bidejom għax ma' din bla xogħol. Il-dawn eh, il- miżuri waslet biex iddaħal iktar l-Ewropa f'depressjoni ekonomika u it-kabir. Aħna rridu naddu issa minn il-Komissjoni tittaddi minn klim firaħ għal fatti biex tiġġielet għal il- Ehm, għal problemi fiskali, leġizlazzjoni fiskali. Li jettam għaf naħsara li s-suqwiħed. Yes, un minut. Dobrigada, Is-sira Mattias għal-minuta ħafna, sira President, Komissarju, eja nkunu onesti. Wara ħames snin li provaw niġildu il-krizi, il-plastru soċjali insejnieħ il-pilastru soċjali għandu jissemma il-pilastru ta' erda soċjali. Il-gvernijiet Ewropej bnew il-politika tagħhom, tkellmu dwar pensjonijiet, il-pagi, protezzjoni soċjali, iżda dan kollu eh, sofra tnaqis. U dan kollu taħal effett fuq is-swieq il naraw il-paget jonqsu, nies qiegħda u anke faqar il-gvernijiet jitkellmu dwar it-kabbir u l-impjiegi. Iżda dak li naraw fl-aħbarijiet kuljum huwa illi l-impjiegi dejjem qed jonqsu iktar iktar nies isiru qiegħda. U għalhekk il-gvernijiet għandhom jifqu jifqu jippruvaw jiblu l-Ewropa mingħajr ma jżommu fil-qalba ċittadini. Aħna fil-politika għandna bżonn nirrikonoxxu dan kollu nirrikonoxxu illi jekk maħniex ser niblu l-approċ tagħna l-proġett Ewropew se jisfaxxa. Grazzi ħafna. Il-żbilanċi interni u evidenza tagħhom huma riflessi fil-figuri ta' eh, ta' nies qiegħda. Fil-Portugal 40% ta' zaza huma qiegħda, fil-Spanja 77% tal-żaza u fil-Greċja 62% u dan kollu riżultat tal-politika li ġiet imposta fuqhom u anke minħabba l-interessi dejjem jikbru jakkumulaw. Mhux possibbli terġa' tagħmel inti bilanċ tal-kontijiet pubbliċi meta l-ispiża tisplodi u riżorsi finanzjarji jisparixxu f'termini medji billi ħabba anzi fuq terminu medju ma tistax inti eh, it-tkabbir dan il-mod. Meta l-Komissjoni se tippreżenta l-Parlament Ewropew dak li għandu l-obbligu li jippreżenta pala riżultat tal-konklużjoni tal-Kunsil ta' Diċembru tal-2012. Ġifieri komponent soċjali illi ser jieħu konsiderazzjoni il-nies qiegħda u l-faqar u illi ser imbotta l-qoddim il-politika li verament għandhom bżon in-nies. Il għad għandu jkun parti mill-analizi tagħna tal-situazzjoni ekonomika tal-pajjiżi. Mhix riżultat ta' politika ta' ġustament u mhix xi ħaġa nominali, grazzi. Bilbao Barandika. Signora Bilbao Barandika mhux qiegħda hawnhekk, allura ngħaddu għassur sur Blum għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna President Interessanti meta nisma' daw id-dibattitu. Il-kamra Tem, isu timmaġina li jem xie siġra mim li il-flus u inti kem taqbatu taqbatu tixborom. Għana smajna dwar il-faqar, il-qat, ta' kollu huwa veru. Ma forsi jena nista nispiega li, xax għanna sistema naqra mġnuna ta' benesseri eh, korporattiv u, soċjali. Għanna situazzjoni fil-Renju Unit fej inħalsu nis dizazax li huma f'saħħithom biex ma jaħdmux. U mbagħad nimpjegaw lil dawk li mill-Ewropa tal-Vant. Aħna qegħdin nofqu flus f'parti mejta tal-ekonomija. Mbagħad għandna biex inħallsu għalija għandna l-VAT ta' 20% għandna eh, taxxa fuq it-dħul enormi. Eh, Nax insurance enormi, da mhux qed permettina nirkupraw. L-unika forma huwa li nikbru ekonomikament. Aħna nagħmlu kull ma nista' mawek milli biex ma nippermettux l-ekonomija eh, tikber. Għanna tip ta' għanna kapitalizm, kroni crony capitalism Jien għandi ħbib eh, Yorkshire li jirċibu 100.000 eh, eh, lira u kull ma jagħmlu ma jagħmlu żewġ imtieħen u jgħalaw ħafna flus qabel ma jħorġu minn sodda tagħhom. Neħħu tax taxxi u hekk nkunu neħilsu xkien li hemm biex nkunu nistgħu nippermettu li żgħażagħ immorru jura biex jaħdmu. Grazzi ħafna Sur Blum. Eh, il-sur tussas ehm, li jemju u eh, kontrol l-interess u l-lajting fuq il-kek biex biex l-Unjoni Ewropea jizidu jkollhom il-kwadni tagħhom. Il-polar soċjali tal-Unjoni Ewropea u tal emu juru r-reazzjoni, eh, karattru reazzjonarju tal-Unjoni Ewropea, drittijiet tal-ħaddima huma maħnu għaw qed isiru ritwal bla sens. Il-sigurtà soċjali eh, jaraw li huma m'għandhom xej biex jgħixu meta jiġu bil-pensjoni, hemm ħafna ħafna nies li qiegħda, hemm ħafna li huma foqra u l-poplu fl-Unjoni Ewropea qed jisfinat aħna eh, daw l-sforzi biex għalijem ju mandux xaqsom xej ma l-interessi tal-poplu. Kull ma għat għamel huwa l-Unjoni Ewropea tkun iżet reazzjonarju, kull ma għat għamel huwa s-saxħa il-monopoli kontra l-nis li jaħdmu fil-Unjoni Ewropea u fil-dinja. L-idea li l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li tista' tibbiddel dak li huwa l-arkitettura tagħha u ma tkunx waħda Eh, il kontra n nis hija ħaġa li mhux veru. Din hija gidba u ingann tal-poplu. Grazzi. Sur Sabka, sa' żewġ minuti. Grazzi ħafna. Eh, President, Komissarju, jekk bil-rispett kollu nixtieq ngħid li l-klim tiegħek u l-preżenza tiegħek eh, qed tinkwitana. Aħna pretendejna li il-President tal konsil jew almenu il-Kommissarju li huwa responsabbli u mhux il-Kommissarju tal-Ekonomija jkun hawnhekk. Għax aħna qegħdin fi, eh, kriżi eh, ta dimensjoni soċjali. U l-klim tijak, għax aħna pretendejna forsi li kunem proposti roadmap, eh, skadenzi ċar li jintkom għandkom obbligu tamlu qabel ġunju. U aħna kull masmajna smajna huwa retorika, ġungla ta' klim u dizert ta' ideat. U da kollu najt nħaxina ħas li daw l-idejat u klim jeżistu u komissarju eh, Andollas ġa eh, semmiju ma waslux mill-kulleċċa komissarju. Mill-lider ma fimtux li aħna għadin f'sitwazzjoni kritika, drammatika fejn il-nuqqas eh, ta' lat soċjali huwa kontratrattat il-telf ta' talba mill-Europa qed wassal għal din il-qat li għanna u nuqqas risorsi fiskali eh, li qed wassal għal krizi fiskali l għanum l-istadja aħna qegħdin nitilfu id-dem daw iż-żgħażagħ li qed jitilqu eh, f'pajjiżi oħra. Le, kummissarju, aħna qegħdin f'sitwazzjoni intkom għadkom kull ma tagħmlu żidu l-problema u qegħdin toħolqu problema gravi mhux biss soċjali imma wkoll politiku. Aħna għandna bżonn indikaturi ta' sitwazzjoni li qegħdin fiha. Għandna bżonn eh, politika ta' governanza l-istess bħal politika. Aħna għanna bżon li l-Konsil Soċjali kun importanti daqs l-ekofin. Aħna għanna bżon dialogu soċjali. Eh, u jekk ma jkonniex politika soċjali ma jkonniex ekonomija f'saħħitha għanna bżon nistabilizzaw forma automatika u għanna bżon ġejjini fejn il-lat soċjali jiġi trattat fil-trattat u jkun importanti daqs il-naħa ekonomika u l-nix ikun importanti daqs il-finanzi. Grazie ħafna. Sur koferati għal-minuta. Grazie President. Grazie Sir President, Sir Commissario. Il-krisi da stantwila li għaddejjien minna qed twassalna żewġ problemi. Waħda it-tnaqqis tax-xogħol iżida fil-qatt. It-tieni punt huwa iżida wkoll kostanti fil-qasam dawk li huma l-iktar batużi, dawk li m'għandhomx kundizzjonijiet din dinjitużi żdiedu ġewwa l-Ewropa u wieħed jistenna imma mux minnu dak li qed jiġri mingħajr il-Kummissjoni għaċċajt biex jistolfew dawn iż-żewġ problemi dwar it-tkabbir u il-qatem triq waħda. Pjan ta' investiment straordinari illi qatt marajna jitħol jidħol fis-seħħ u dwar il-pilastru soċjali li llum qegħdin nitkellmu dwaru għandna bżonn ta' strumenti ġodda illi jkunu jistgħu jħarsu lid-dajfa meta jitilfu xogħol jew meta dan ma jsibuhx. Il-koeżjoni soċjali huwa fattur straordinarju għal-kompetitività mingħajr koezjoni l-Ewropa sejra tiżarma u sejr ikollha ġużati negattivi lum u fil-ġejjini nittama il-tendenza sinbidel dik it-tendenza il sfortunatament għadni mhux qed nara llum. Grazie ħafna sur koverati e signora Reigner, minuta. Grazie ħafna signora President, Kommissarju. Minar ma noqtu nlaqu. Nlaqu aħna għandna bżonn dal-pilastru soċjali u għandna bżonnu malajr. Dak kollox. Għandna bżonnu issa u għafat li l-istati membri qegħdin jitbedu minn xurxin dawk li onja jisiru iżjed onja u dawk li fuqra u jisiru fuqra u Minn ħalla salda dawk li l-inqas għandhom. Jiena m'għandi xejn kontra tiegħek personalment u li pomissarju eh, ma' nishti li ritisma dak li qed ngħidu. Ministru għaffariet affarijiet Soċjali għandu jkun involut u l-ekku fin ukoll. Għajjina qed dispeċin li m'għax il konsil hawnhekk. Il-pilastru soċjali huwa investiment, għax l-aħħar minn l-aħħar huwa dwar dak li jista' jsir. Hija xi ħaġa li hija nieqsa mux ħaġa speċjali, mux rivoluzzjoni, qed nitkellem biss nitkellem implementaw il-trattat tal-Lisbona. Forsi darba Eh, naslu għalihom, ġivri konna ehm, ekonomija soċjali. Issa naddu għad-sur Darden għal-minuta. Grazie ħafna. Kommissarju. Jina kontent li nara li dan il-pilastru soċjali fuq l-agenda. Dan huwa l-ewwel pass biex inkunu nistgħu jkollna narfin li għandna bżonn biex naslu għal bilanċ fl-Unjoni Ewropea u billi jkollna żjed solidarjetà maċ-ċittadini tagħna. Hemm ħafna xogħol jiena ħanifoka fuq il eh, linja bażi tal-standards soċjali. Għandna nitolbu għal paga minimu għal ħafna żmien fil-kontest tal-ġlida kontra il-faqar. Anki pensjoni minima u kol, ħagġa li semmejna diversi drabi. Għanna il-paga statutarja fil-Germania biex inkunu nistaw nevitaw il-social dumping bejt stati membri. Il-politika tal-Ewropej idumu u l-Parlament Kommissjoni idumu biex jirreagġi l-Parlament u koll aħna għanna bżon li konna zjed solidarieta fil-Unjoni Ekonomika u Ewrijon. Grazie, il-Sur Gutierrez Predo. Grazie, President, Kommissarju. Inti bdejt il-dibattu tal-lum billi għat li l-Kommissjoni Ekofin għandu jistamel iżjed fil-nat soċjali. Min għat iżommu? Il-Parlament le? Jien naħseb li l komissjoni ma tafx dwar kemmi gravi situazzjoni li qed ngħixu fiha u l-ambizzjoni li qed jirrikjedu l-ċittadini biex noħorġu mill-kriżi. Ma jiġrux li ma jafux dak qed jiġri fit-triq. Inti għandkom strateġija ekonomika kontra dak li għandha bżonn l-Ewropa. Qed nieħdu f'reċessjoni u hemm iżjed nuqqas ta' gwaljanza bejn ċittadini u jwaqfu u jew dejmu il-miżuri kollha ta' governanza finanzjarja li jistgħu jtejbu eh, eh, il ħrux mill-kriżi. U huma kontra l-impenni soċjali li kien kelkom ma' din il-Kamra. L-Unjoni Soċjali laqqas biss kelkom eh, battunna komunikazzjoni għalla volja din ma probabil ma tkunu inutla, ma ma rridux iżjed Eh, tunnarija, aħna rridu eh, soluzzjoni għal kriżi eh, iftħu il-dibattitu fuq l-Unjoni Soċjali, fuq l-istabilizzaturi Ewropej u fuq il-salarju minimu u l-fond ta' kompetitiva kozjon soċjali, ma iftħu ġa. Tinsewx il-soċjali għaxin kella ħankunu ħafna li mux ħanistennew għall-elezzjoni li jmiss. Grazzi.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 Kommissarju, l-Unjoni Ekonomika u Ekonomika għandha issaħħaħ il-modell soċjali Ewropew li huwa sinjal tal-identità tal-Unjoni tagħna huwa forma li wieħed jagħmel ix-xogħol, wieħed jipprogressa li huwa referenza għad-dinja. L-Ewropa tfisser żvilupp imma valuri, huwa proġett għal persuni. Eh, għalhekk il-prinċipju ta' kważjoni soċjali flimkien ma' sostenibilità u l-arfin eh, huwa t-tlet affarijiet li fuqhom aħna ħanqogħdu biex nkunu potenza dinija. L-Unjoni Ekonomika u Monetarja hija strument ieħor biex iżomm il-pożi. Huwa għodda biex ikunu nistgħu niffaċċaw id-dumping soċjali u l-effett tal ispekulazzjoni finanzjarja u dim l-istampa ta' eh, Ewropa eh, ta' awsterità eh, għandna bżonn li nintaqgħu ma' Ewropa oħra li tejjeb il-kondizzjoni tal-ħajja u ta' ċittadini tagħha. Ah, minn Unjoni Ekonomika u Ekonomika u Monetarja ikolla suċċess biss jekk tħares mill-lat soċjali u umanitarja biex tirrispetta l daw kollha li jridu jparta minna normi li ta' kulħadd u fej aħna nkunu nistgħu nħarsu l opportunità e diversità biex flimkien nipprofittaw ruħna minn dak li għandna disponibbli. Aħna eh, eh, kommissarju kif smajt għam bżon li tagħtu lodda li jem li huma li effiċenti biex ma ninsawx lin-nies li verament qed ibatu f'din is-sitwazzjoni li aħna qegħdin fiha fl-Ewropa palissa. Grazzi. Nous passons maintenant donc à la u għala procedur catch di je donne la parole a madame. Għawra ah, nando al catch di għaj. Eh, don Evro Jazjaverka. Grazie Hafna. Il dibattito su l l'aspetto sociale tal europea, Ewropea eh, ħaġa già la magistra diskussa għax kien urġenti li nirranġaw il-finanzi. Aħna effokajna Eh, biex nevitaw il-krizi li ma permettiċ eh, krizi soċjali li nistaw naraw fil-Greċja u fil-Spanja. Eh, Imju għanda bżon li tkun kolla politika soċjali u kollu, investimenti soċjali, dan huwa importanza strategika għal ġiex raġuni. L-ewwel biex inkunu nistaw u mastu għal kapir ekonomiku fl-Ewropa, u mbagħad azzjonijiet soċjali fi żmien qasir flimkien ma' strateġija Ewropa l-investiment soċjali Apparti minn dal kontroll soċjali għandu jiġi moħluq eh, eh, biex jikontrolla l-situazzjoni fl-ekonomija għalli dak li jisir fl-istati membri jkun monitorat aħjar. Man ma jkunem xunjoni minnaj ma jkunem konverġenza soċjali. Naraw li dak li kien il-vantaġġ kompetittiv fil-modi fil-kriżi issa u l social dumping u dan kull ma jagħmel u jwassal għal protezzjonizmu. Jekk inti li twassal għal mobilità fl-Unjoni Ewropea għandek stati toffri eh, għodda biex jiżviluppaw l-istati membri biex hekk ikonna konverġenza soċjali aħjar. Paħoli metno għamadam Prendergast. Naddu sa' s-Sinjura Prendergast. Kummissarju eh, Ren huwa impenjat biex jieħdu fil-modell ta' one size fits all. Tkompli bi approċ ta' eh, ekonomiku li jmur kontra dak li l-fatti fit-triq. Parti l-aspett eh, intellettuali tal-awtorità għanna livelli ta' għat li mux sostenibli nħabba rizultat ta' kif jinjoraw dak li għat jisiri Eh, għax salvajna l-sistemi finanzjarja. Eh, l-arranġamenti bazzati fuq il-kontratti bej l-Kommissjoni u eh, Signora Prendergast, il-President il-President jgħidila biex titkellem naqra zjed bil-mod u jarġa jgħidila bil-mod għax l-interpreti ma jistawx ikomplu. L-istrument bazat fuq eh, kontratti bej il-Kommissjoni u l-Istat Membri kull ma jagħmlu huma ħaj eh, kisru l-responsabilità demokratika. Li tkun eh, naf l-orjentazzjoni ekonomika tiegħek u da kull ma jkun huwa opportunità biex baxxu s-salarji u hekk ukoll naqsu il-benefiċċji tal-istat ta' benessiri. Eh, għanna bżon risorsi adekwata biex kompensaw l-nuqqas ta' bilanċ fl-Unjoni Ewropea. U di, aħna ma nistawx naħsbu li it-naqqis biss ħajwasal għal istabilla. Grazzi ħafna tajt il-President, il-Sur Paxka. Onorevoli Paxka. Grazzi ħafna. President, Kommissarju, l-Unjoni Ewropea hija Unjoni ta' Stati sovrani li ħolqu grupp eh, ekonomiku politiku bazat fuq trattat dak li qed propost mill-Kommissjoni dwar li jemmju għandhom jirrispettaw dan eh, il-premessa essenzjali, u m'għandhomx jitrattaw, eh, m'għandhomx ineħħu minn għandaw l-istati id-dritt li għandhom biex jiddeċedu il-politika ekonomika soċjali tagħhom. Passi oħra li Unjoni Fiskali u Ekonomika kif propost mill-President Franċis ma jistgħux jiġu implementati minn ma medlu trattat tal Lisbona. Dan jfisser l-ċattadina tagħna jkollhom jaċċettawh indipendentament jekk eh, eh, mill-fatt li l-fiduċja fil-pajjiżi fuq lejn l-Unjoni Ewropea qed tonqos u ċittadini ħossu li parlamenti nazjonali huma iżjed kapaċi jitrattaw il-problemi tagħhom. Eh, Il-tip ta' politika bazata fuq sistema ċentralizzata ma taqbilx ma dak li jaħsbu ċittadini tagħna u aħna għandna forsi nħarsu lej f'kooperazzjoni eh, iżjed armonizzata forsi stata membru u ma nevvenzawx lej l-Unjoni Ewropea. Grazza ħafna naddu staqqas Sinjura Karbak. Signora President, Kummissarju, Reċentement ċabejna prezz tal-Premju eh, Nobel tal-Paċi. Naħna eh, nisperaw li paċi konna fil-ġejjeni u koll, waħda mill kondizzjonijiet essenzjali hija paċi soċjali, f'kuntest soċjali. fil komissjoni kelkom eh, kellna dokumentazzjoni ta' dwar investiment eh, biex wieħed ikun jista' jkollu sowiżjoni soċjali aħjar, investiment fis-settur tas-saħħa, fil-saħħa tal-bniedem ukoll fil-ħaddiema. U dawn l-investimenti fl-ekonomija u fil-koeżjoni soċjali eh, dak li aħna qed naraw eh, tafhom huwa l-opposta dak li ġie miktub dan id-dokument. Inti qed titlob li jkun hemm eh, tnaqqis kbir fl-Istati Membru minn flok li tinkoraġixxu li jkun hemm investiment u tinvestu fil koezjoni soċjali u fil ħaddima Luka ħaġu janisa u għal-volontà tiegħek biex timplement. Madam jgħakon saħli. Grazzi ħafna u issa l ħar kelli ma' Sinjora Jan Konsan. Grazzi, Signora President. U tassew importanti illi jekk għanna nipreservaw li jemju, nikonsidraw id-dimensjoni soċjali tijaw. Smajna illi mux qed naraw, għalmenu sissa, id-dimensjoni soċjali li eh, tittieħed f'konsiderazzjoni b'mod xieraq il-kompetitività tagħna tiddependi ħafna kemm ikunu kapaċi il nżommu il-mudell soċjali tagħna f'postu u kemm ikunu nistaw nżommu n-nies fil-suq tax-xogħol. Iktar ma nies jitilqu suq tax-xogħol iktar jiżdied id-dejn u tonqos ħafna il-kredibilità fina. Għalhekk nemmen illi il-maġġoranza kbira tagħna fil-Parlament u il-Kummissarju jixtiequ jaraw Eh, approċ iktar demokratiku u eh, Ewropa iktar sostenibli. Hemm tensjoni bejn il-miri differenti tagħna u naħseb li huwa importanti illi uh, ikollna xi ħaġa ta' sew prattika biex nipromovu li EMU uh, tagħna dan il-punt. Grazzi ħafna issa il-Kummissarju Surren. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena fil-fatt ġejt mitlub mill-President Barroso biex eh, namel dan id-dibattitu politiku u ġejt mitlub anka nerġa' nagħmel eh, skeda ġdida, skedar ġdid eh, sabiex għalaqat fi Brussell sabiex nippreparaw ir-rakkomandazzjonijiet li se jħorġu l-ġimgħa dieħla. Minħabba li qed ħafna enfasi fuq uh, id-dimensjoni u l-agenda ta' xogħol u dik soċjali ta' l-Ewropa, anke li xandi għal-qalbi il-dimensjoni eh, soċjali. Ħalluni nikkummenta dwar xi punti li tqajmu mill-kellima qabli. Nibda mill-Sinjura Cornelissen illi referiet għal l-scoreboard u kif nistaw nsaħħu id-dimensjoni soċjali fil-governanza ekonomika. Fl-opinjoni tiegħi eh, l-ambitu sabiex eh, naħdmu ħjar fis-settur tal-EMU u bluzu eżistenti bluzu ta' odda eżistenti. il rizultati tal-impjek u eh, l-indikaturi soċjali iridu jaħdmu sabiex jarfu situazzjonijiet eh, ta' diffikultà u eh, jippruvaw jirranġaw situazzjoni mill-aktar fis possibbli. Dan dan il, din is-sistema ta' sorveljanza msaħħa tejn l-ewwel qabel kollox biex kunem hemm iktar viżibilità, trasparenza għal dik li hija d-dimensjoni soċjali meta nieħdu deċiżjonijiet makroekonomiċi fil-livell eh, tal-Unjoni Ewropea u anka fuq livell eh, nazzjonali. Barra minn hekk, is-saħħaħ ukoll il-monitoraġġ tal-politiki soċjali illi jidentifikaw il-sitwazzjonijiet l-iktar diffikultużi madwar l-Unjoni Ewropea. Nemmen illi hemm ħafna x'nitalmu minn stati membri oħra eh, fil-stati fl-Unjoni Ewropea il-benchmarking mekanizmi eh, ta' impjek u eh, soċjali jistgħu tejbu sabiex ikun hemm riform u jistgħu waslu għal riformi ekonomiċi. Il-dimensjoni soċjali tal u kol tista' tkun eh, riflessa permezz ta' odda ta' konverġenza barra minn hekk tista' toffri appoġġ sabiex tiġi iffaċilitata l-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi. Per eżempju, l-istat stat membru illi jimpenja ruħu illi jidaħħal fis seħ riforma ta' pensjoni diffikultuża jista' jirċievi għajnuna permezz ta' eh, programm ta' lifelong learning. E, ovvjament, eh, dimensjoni soċjali tal-EMU tinvolvi wkoll il-rwol msaħħaħ tal-imsieħba soċjali u l-imsieħba soċjali fil-passat li parteċipaw f'dibattiti politiċi eh, irrit eh, jitkompla għaliex dan jgħin eh, u saħħaħ l-effiċenza tal-politiki fil-żona euro. L-involviment tal-imsieħba soċjali fuq livell nazzjonali huwa essenzjali u għandu jiġi sviluppat iktar u din hija responsabilità tal-Istati membri. Et fil-kommenti tiegħi taftuħ illi hemm bżonn nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex niġġieldu e, sitwazzjoni ta' kriżi ta' nuqqas ta' xogħol, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Għandna bżonn azzjoni fuq meta qasira ta' żmien azzjoni u mżuri konkreti sabiex niġildu b'mod partikolari il-qat fost iż-żaza. Hawnhekk għandna il-Youth Guarantee Scheme illi hija bbażata fuq uh, esperjenzi pożittivi u anka waslet għal riżultati pożittivi, speċjalment fil-pajjiżi tat tramuntana tal-Ewropa. U din eh, l-iskema toffri l-possibilità li zazax illi ikollhom aktar garanziji illi jiksbu eh, xogħol jew inkella edukazzjoni u taħriġ u dan tejjeb il-possibilità u l-probabilità li l-żazuħ jew zazuwa tikseb xogħol. F'opinjoni tiegħi din hija l-aqwa prassi illi nistaw nużaw sabiex uh, niksbu aktar impjek. U għalek għanna bżon illi intejbu nkobru fuq din l-iskema. Barra minnek fl-MFF eh, illi iġej minn tal-inqas 25% ġew allokati għandhom jiġu allokati għal l-ISF. U uh, l-budget tal-ISF infusu ser jistiet b'10%. Social fund uh, is to e, L-idea hija illi nżidu il-possibiltajiet ta' impjiegi nkomplu nsaħħu e, l-inklużjoni soċjali, ntejbu situazzjoni ta' edukazzjoni u naqsu il-faqar. barra minn hekk ġi propost illi minn tal-inqas 20% tal-ISF fl-istati membri jiġi allokat għal eh, ksib tal-mira tal-inklużjoni soċjali u għal-ġlida kontra il-faqar. Għas-Sinjura ah, Jakonsari, nishtiq nejdela il-bla dubju hemm kwistjoni importanti u hija enfasizzat li rridu niskuraw illi l jemju ikkolla sissien soċjali soda. Fl-istess waqt il-modell tagħna Ewropew il-modell soċjali Ewropew huwa bażat fuq il-kunċett illi l-ekonomiji tagħna jaħdmu b'mod effettiv sabiex joħolqu l-impjieg fil-waqt li fl-istess ħin irridu niżguraw illi ħadd ma jqatalura u natu il-possibilità lil kulħadd illi jidħol fid-dinja tax-xogħol u jikkontribwixxi għas-soċjetà b'mod ġenerali. Għalhekk il-dimensjoni soċjali bla dubju hija importanti ħafna, hija kwistjoni essenzjali importanti ħafna l-Kummissjoni trid taħdem fuq din il-proposta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-Kummissarju dak eh, kien it-tmin tad dibattitu tagħna u issa naġġornaw fl-ofsinar fejn eh, nibdew il-votazzjoni. Grazzi.